nishtiq ninformakom kollegi illi l-ewwel punt tal-aġenda ta' wara nofsinhar aħna trattaw dal-waqt huwa d-dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Rappreżentantoli tal-Unjoni għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà, CFSP u CSDP, l-aspetti ewlenin u l-azlit bażiċi tal-politika estera u politika ta' difiża skont l-artikolu 36 ta' TUI. E. Taraw l-Sinjura Mogherini li għadha kemm waslet u sa' kem s posta u u kolla ċans nistaqsija tiħol mikrofonu. U bekk l diskors taħħa, jek joġbok. Signora Mogherini, nadilek il-mikrofonu. Thank you. Um, Sorry, I was... Uh, uh... Grazzi. Skużawni, kontat nati uh, eh, tarif